dwar l-lajnuna eh, tal-istat għal dawk l-industrija tal-enerġija intensiva. Grazie President, Kommissarju, membri onorevoli. Nishtiq ringrazja l-kollegi li appoġġaw din il-mistoqsija bil-fom għaliex l-on tal-Unjoni Ewropea għal ġlida kontra tibdi fil-klima fisret li wettaqna politiki u miżuri komunitarji li huma impenjattivi ħafna l-industrija Ewropea. Lan ta' tnaqqis tal-biossidu tal-karbonju huwa impenn unilaterali bħalissa li qed jipperikola bisħiħ il-carbon leakage ta' ħafna mill-parti tal-industrija Ewropea u b'mod partikolari l-industrija tal-enerġija. Dawn l-anijiet ta' tnaqqis tal-emissjonijiet li nistgħu naqblu mal-an tagħhom irridu jimxu jitfit ma' ideoloġiji realistiċi u pragmatiċi u bekk irridu bir-reqqa kollha noqogħdu attenti għal sistemi ta' implementazzjoni tal-ETS, skema ta' skambju tal-emissjonijiet u nagħmlu tajjeb għall iskambju biex bekk ma jkunx hemm sbilanċi fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea. Id-direttiva tal-2003/87 eh, eh, KE tal-2009 jgħid li minn 2013 rridu kunem hemm impjanti idroelettriċi biex ikun jistgħu jixtru l-kwoti tal emissjoni tal-biossidu tal-karbonju. Dan ifisser li jistgħu jitrasferixxu l-prezzijiet akbar tal-prezzijiet tal-elettriku u dan ifisser żieda importanti fil-spejjeż ta' produzzjoni. Id-dejta tal-Eurostat tistima li spejjeż addizzjonali tal-ITS għall-industrija Ewropea fir rigward ta' prezzijiet dejjem akbar tal-elettriku se tkun ta' madwar 8.5 biljun euro kull sena. L-emissjonijiet indiretti meta mqabli ma dawk diretti ma jgawdux minn sistema ta' kumpens li tevita l-sbilanċi ta' nuqqas ta' level indaqs tal-istess kumpanija tal-istess industrija. U dan fisser distruzzjoni tal-kompetittività fiħdan l-Unjoni Ewropea Jekk musser namlu tajjeb biex nkun nistgħu noħolqu sistema ndaqs għall emissjonijiet indiretti, is-sogru ta' rilokalizzazzjoni tal-imprizi ser tkun għolja ħafna. L-għażla tas settur ta', eh, ta riskju ta' carbon leakage eh, huwa sempliċi wisq u inqas mill-mertu tiegħu għaliex ma jippermettix li nuru li muma dawk il-kumpanija li jużaw ħafna enerġija u dan ifisser li ma jkunx hemm l-allokazzjoni ta' kumpens għal sottosetturi. Għal produzzjoni tal-azzar hemm żewġ proċessi ta' produzzjoni, il-fran elettriku u ċ-ċiklu integrali li juża l-enerġija mill kombustibbli ġejjin mill fossili u eh, ftit elettriku. U dan kważi ser ċivi l-kwoti kollha diretti. Il-fran elettriċi ser jirċivu biss 30% tal-kwoti minħabba nqas ta' sistema ta' kumpens għal kwota tal-enerġija elettrika. U dan qed ngħidu li ħajkun hemm wieħed fuq ħamsa tal-ċiklu integrali. Meta mqabel ma l-istess prodott fuq sistema ta' produzzjoni jiswa aktar. Il-biża ta' din l-isbilanċ fis-suq tressaq minn bosta partijiet, speċjalment is-settur industrijali bħalma nistgħu naraw mitweġibiet għal konsultazzjoni pubblika li kien hemm minn diġi kompetizzjoni. Sabiex nkun nistaw nissalvagwardjaw il-permanenza tal-industrija fl-Ewropa u niggarantixxu l-benessri u l-prosperità fl-Ewropa, kif se nagħmlu biex nkun nistaw l-enerġiji jużaw lejnuna mill-istat tal-industrija jużaw ħafna enerġija? il lieħ mill-beħ tal-kwoti ma jistawx jintużaw biex jamlu tajja pal ma jistawx jintużaw biex jamlu tajja pal eh, skambju ta' missjoniet mill 2013 mus ser ikun hemm manovri spekulattivi il-Kummissjoni kif ser tagħmel tajjeb biex eh, tagħmel tajjeb għal żvantaġġ kompetittiv. Grazzi. Grazie ħafna, Sur Pirillo. Naddu issa għal l-Onorevoli Semeta. Mrs. President, Honorable Members, uh, the Commission is aware of the importance il-Kommissjoni taf li hija importanti uh, l-enerġija għal produzzjoni tal-azzar uh, u l-influenza li tibdil fil-klima kollu il-spejjeż tal-enerġija. Kommissjoni ta' fukol li għanna situazzjoni ekonomika diffiċli u li u importanti li wieħed ikun jista' jgħin eh, l-irkupru ekonomiku b'miżuri li għaqlin biex nużaw f'sorsi eh, ta' enerġija aħli u maħjar u li għandhom naqs riskju. Il-Kommissjoni tixtieq li kollha industrija ta' enerġija eh, viabbli li tista' tikkompeti fid-dinja fuq il merdi tagħha l-għajnuna tal-istati huwa sakem sakemm tejjeb il-kapaċità ta' kompetizzjoni strutturali, ma m'għandix eh, eh, tkun biex tippermetti li jkun hemm eh, inqas spejjeż għal ċerta utenti minn fit-tul. Għanna nifukaw fuq miżura li għandhom il-potenzjal li jibidlu strutturalment is-sitwazzjoni tal-industrija taħt id-direttiva ta' ETS li kienet parti mill-pakket ta' tibdil fi klima ta' 2008 l-istat membri jassaw jadu kumpens għal eh, l-space ta' CO2 ta' kumpaniji għedin fil-riskju ta' karbon li għiex nħabba daw l-spejjeż skont il-regoli ta' lajnuna minnata l-istat, il-kumpens finanzjarju jista joħloq distorzjonijiet fissu u jista forsi jimmina il-signali ta' prezz jekk danu ma jiffukawx fuq is-settur li verament qegħdin friskju ta' likiċ tal-karbonju nħabba l-ispejjeż indiretti ta' CO2. fid dikjarazzjoni tagħha li ġew sottomessi lil kunsill matul il-negozjati tal-tibdil fil-klima l-Kommissjoni stabbilixiet il-prinċipi eh, tal-linji gwida prinċipi li jgwidaw dan l-aspett. Skont dawn il-prinċipi, il-kumpens finanzjarju għandu jirġi limitata għal dawk il-setturi li jużaw l elektriku b'forma intensiva li ma jistawx jaddu dawn l-ispejjeż eh, eh, li jemanaw mis-CO2 l-klienti tagħhom minar ma jkollhom xtelf importanti tas xer tagħhom tal-parti tagħhom fis-suqa. Li jistgħu jikkawżaw eh, li li hemm spostament tal-barra mill-Unjoni Ewropea. Meta ġew ir regoli l-Kommissjoni eh, eh, kella bżon toqgħod attenta biex biex ikun hemm ġustifikazzjoni għall għajnuna. Inħabba li wieħed għandu jħares il-suq intern eh, ma jkun hemmx tliela ta' sussidji bej l-istati membri meta għandna speċjalment limitazzjonijiet fuq il-budget u biex ikun hemm kundizzjonijiet ekwi għal kompetizzjoni fl-istess setturi. Grazzi. Grazie ħafna l-Kommissarju. Issa se naddu l-kelma l-kellima fisem il-gruppi politiċi u nibda l-ewwel bil-insejjaħ l-Sur Herbert Royal fisem il-PPE għal żewġ minuti. Signora President, Kommissarju, grazie ħafna għal kummenti dettaljati ta'kom madana kollu l-istqarrija dettaljata ma tweġibx il-mistoqsija għaliex il-mistoqsija li tresqet kienet jekk ser ikun hemm garanzija jekk ser ikonniex riżultati li jkunu ta' malajr. L-industrija li ġiet effettwata jew skluża minn dawn il-kriterji addizzjonali li ser jinitaw aktar ġustizzja għandhom bżonn ċertezza ta' pjanar u għalhekk għandhom bżonn deċiżjoni affidabbli malajr u stqarrija affidabbli mill-Kummissjoni. Nafu li din damet tal-bosta snin, kena proċedura komplessa ħafna, iżda dak iż-żmien meta kena l-kompromess fuq l-ITS, fuq l-direttiva tal-iskambju tal-emissjonijiet, edna li komplu għaddejm din id-direttiva u dawk il-kumpaniji li kienu taħalsu żejjed fl-Ewropa sar jirċivu xi tip xi forma ta' trattament speċifiku għax inkella xi l ilaħqu mal- kompetizzjoni. Għalhekk id-dibattitu flimkien mal-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill kien li ser nimplementawh. U jiena mħasseb mhux ħażin li n-numru tal-industriji affettwati qiegħed kull ma jmur jiżdied b'mod kostanti. U għalhekk il-setturi li qed jiżdiedu qed eh, ikomplu imorru għall et mhux qed nitkemmu dwar l-azzar biss, qed nitkellmu dwar l-alluminju wkoll il-kemiki oħrajn u mhux qed nżommu mal-impenji tagħna. U kellek raġun kummissarju, għamil punt tajjeb li mhix sitwazzjoni iktar sempliċi għall-industri minn minn kien hemm id-deċiżjoni l-affarijiet marru għall-ar, anzi saru iktar diffiċli l-affarijiet inbidlu, il-kompetizzjoni qiegħda tkun aktar qalila. U aħna għedna l minna votanna li din hija importanti ħafna l-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Smajna ħafna diskorsi sbieħ il-bieraħ iżda naħseb li l-Parlament jiena nemmen li qed jistenna li d-deċiżjoni li ħadet inizjalment għandha tiġi onorata. Jekk l-industri affettwati u mhux biss l-industri iżda daw kollha ċittadini dan irridu nagħmlu tajjeb għalihom anke fil-ġejjeni tagħhom. Grazzi ħafna Sur Royal issa fisem l-SND is-Sinjura Ulfsgok għal-minuta. L-Awstrija kellet din l-industrija hija deċiżiva għall-Ewropa u minn industrija kompetittiva misser nagħmlu tajjeb anqas servizzi u għalek huwa ċar li l-Kummissjoni f'dan ir-rigward tkun eh, rigida ħafna, tkun tista' tagħmel monitoraġġ tajjeb u tkun attiva meta nitkellmu dwar kompetizzjoni u sogri għal kompetizzjoni li għandhom x'jaqsmu mal-ambizzjonijiet inqasolin fir-rigward l-ambjent. Mbagħad ovvjament irridu nħarsu l-prinċipju tad-derogi għal xi setturi fejn hemm emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju, ma dan kollu dan irridu nagħmlu b'mod taqli. U dan kollu għalhekk ma jridx jiġi interpretat f'sens li l-industrija Ewropea tista' ma terfax fuq spalleja l-għanijiet tal-politika tal-klima tagħna. Għalhekk irridu niftakru li meta nitkellmu dwar kompetizzjoni hemm bżonn naġixxu u rridu nżommu f'moħħna wkoll ovvjament l-għanijiet tal-politika tal-klima ħafna drabi ta' sekwit il-lobbies jippruvaw naqsu l-importanza ta' dawn il-fatturi u ħafna drabi dan iseħ u koll bxi nuqqas ta' kredibilta. Sa' ċertu punt għalhekk il-Kummissjoni missa aħjar tagħmel tajjeb u mhux toqgħod tħawwa dawn l-elementi flimkien. Grazzi, issa fissem l-Aldes sur Buzoj. Grazzi, Signora President, Kummissarju, kollegi, il kol narfu ħtieġa li nistabilixxu għanijiet sabiex innaqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, tal-effett serra biex nġiddu tibdil fil-klima u nafu li l-Europa għandha għol meċċej fuq stadju dinji. Irritu konna approċċ pragmatiku u nanalizzaw birra għall-impatt ta' dawn il-miżuri. L-allokazzjoni tal- ċertifikati tal-missjonijiet ser ikollu impatt tal-ambjent fuq l-ambjent u ser ikollu impatt ukoll fuq il-kompetittività tal-enerġi tal-industrija li jużaw ħafna enerġija. Ovvjament l-industrija hija affettwata b'mod differenti skont xikun il-forniment, skont xikun skużawn il-forn jekk hux ta' ċirkwit integrali integrat jew forn elettriku, iżda nafu li per eżempju ħafna qazzar jiġi Eh, prodott fil-fran elettriċi u dan ħajkollu impatt akbar. Il-suq tal-azzar huwa wieħed globali dan nixtieq infakru u l-mira li naqsu l-emissjonijiet ħafna midrabi ser twassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni. Jekk ma jekk m'hemmx ma jkunx hemm ftehim dinji f'dan ir-rigward l-industrija Ewropea ser ikoll aktar pressjoni fuqha. Għal daqstant hemm sogru ta' carbon leakage li huwa wieħed reali. Sabiex nanalizzaw din ir-riskju, il-Kummissjoni fil-linji gwida tal-Istat għallajnuna mill-Istat fil-ġejjeni għandha tajt li l-industrija kollha skont id-deċiżjoni tal- l-24 ta' Deċembru 2008 imma importanti li ħarsu biex bekk l-spejjeż ikunu proporzjonali ma l-spejjeż indiretti tal-ITS. F'assenza ta' dan, f'nuqqas ta' dan, il-problema tkun solvuta parzjalment biss u din tkun teddida għal kompetittività tal-industrija għal tkattir tal-impiegi fl-Unjoni Ewropea u falliment fit tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju fuq livell dinji. Grazzi, issa fisem li sijar, is-sur Simanski għal-minuta. Grazzi, Kommissarju, kollegi, minħabba l-politika Ewropea għal-ħarsin tal-klima u għal dal-fattur partikolari l-industrija tagħna qiegħda taħt prensjoni kbira l-kompetizzjoni u dan minn barra l-Unjoni Ewropea fejn hemm limiti baxxi ta' emissjonijiet. Per eżempju għal eh, l-azzar għal metalli, għal kimiki differenti, dan ifisser inqas innovazzjoni u rilokazzjoni barra mill-Unjoni Ewropea. F'ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea dawn l-industri għandhom spejjeż elettriċi sproporzjonati għaliex is-settur tal-enerġija huwa dominat mit-teknoloġija b'użu oli ta' karbonju. Dan eh, u dan Eh, huwa ċar ukoll fil-Polonja. Jekk aħna ma rridux nitilfu l-kompetizzjoni, aħna rridu ngħinu l dawn kumpaniji biex imorru eh, jimxu ħarir lejn ekonomija b'użu baxx tal-karbonju, billi ngħinu billi ntuwa majnuniet, zenzjoniet eh, ta' taxxa, etc. Grazzi. Issa l-Onorevoli Rossi għal minuta. Kollegi onorevoli, jiena ċat kemm fil- Et kemm fil-kumitat kif ukoll fl-awla li l-ETS huma strumenti ta' spekulazzjoni finanzjarju dawn qed jwaslu biex ħafna kumpaniji jirrelokizzaw f'pajjiżi terzi għaliex mhux kompetittivi aktar fl-Ewropa. L-impatt tal-missjonijiet tal-biossidu tal-karbonja trasferit fuq il-prezzijiet tal-enerġija elettrika se tfisser li ħajkoll impatt fuq l-enerġija l-industrija tal-enerġija b'mod modi differenti, per eżempju il-konsum tal-enerġija, l-alluminju u l-azzar nitlob l-Kummissjoni li l-kumpens irid jirrefletti l-prezzijiet li taħalsu l-Istati membri u l-industriji tal-Istati membri. U rritu kunem hemm garanzija li biex ma jkunx hemm rilokalizzazzjoni, barra minn hekk ma jridx ikun hemm kumpens finanzjarju anki għall-enerġija konsmata u mhux biss għal dik li tintuża jew tiġi sportata l barra il-burokrazija li hemm li qed toħnoq lil dawn l-enerġiji li jużaw l-għajnuna mill-istat tifavorixxi l-kompetizzjoni arriqa minn pajjiżi terzi u pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Għaliex u dan mhux għaliex huma ta' huma burokratiċi wisq. Μάδων, τελευταία εγγεγραμμένη ομιλήτρια, η κυρία Ντότζ από του μη εγγεγραμμένου, αλλά δεν την βλέπω. Φύσεμ, il-gruppi politiċi, η σνιούρα Ντότζ, bħala non attached. Iżda mux edha unek fil-kamra. Mela, issa naddu għal-kellima l-oħra fuq il-lista, naddu l-kelma l-Peter Lise, l-ewwel, għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, Kommissarju, Sinjuri. Nishtiq nirringrazzja l-Sur Pirillo għal tal-li għajem din il-kustjoni fuq l-agenda. Mannix setat diretti, iżda fl-istess ħin rridu nħedġu l-Kommissjoni li tieħu azzjoni. Mhix kwistjoni tal- l-elettriku tal-azzar iżda sensiela ta' industrija li huma fetwata mill-carbon leakage. Nista' nsemmi pereżempju l-aluminju u l-kimiki li it li huma jridu jibbenefikaw minn dan l-appoġġ u nisħaq li għandhom jibbenefikaw għax hekk hemm fid-direttiva. Il-problema mhix l-ITS u d-direttiva tagħha u lanqas l-emendi dik li emenda għaliex dik li bħalissa li tibqa' tapplika sal-2012 m'hemmx dispożizzjoni għalija iżda fil-ITS fil direttiva tal-ITS il-ġdida hemm maktub mod espliċitu li l-industrija li jużaw il-carbon leakage għandhom jiġu appoġġati kemm jekk huma emissjoni diretti jew indiretti. Il-Kummissjoni tittimplementa mhix it-test ta' direttiva li hija l-problema anzi aħjar għax s-sanna l-mekkaniżmu ta' kumpens finanzjarju. Il-problema hija li l-Kummissjoni issa tittadim il-kliem għal-fatti u għanna bżonn għafas ċar ta' għajnuna li jkun trasparenti nkella jkollok sussidji minn taħt minn ċerta stati membri moħbija bat hemmhekk ikollok iva distorsjoni tal-kompetizzjoni. Kategorikament nixtieq ngħid li hemm xi kumpanijiet jagħmlu xi telf bħalissa hemm li jt jagħmlu profetti u jixtiequ jagħmlu profitti huma disprati li jagħmlu dan anki jekk jingħataw iċ-ċertifikati b'xejn dawn ikunu maħnu ikunu mxekla mill-prezzi tolin tal-elettriku u dan sal-2013. Jekk m'hemm sussidi li ser jgħinhom, possibilment jistgħu jieħdu deċiżjonijiet li xekluna u xeklu l-kompetizzjoni fl-Ewropa. Irridu nagħmlu differenzjazzjoni skont il-taħlita tal-elettriku li tintuża l-istati membri irridu jkollhom kumpens xiera u mbagħad għandna il-benchmarks. Mhix kumpens biss għal l-iktar l-10% tal-kumpaniji li aktar għandhom prestazzjoni tajba, aħna rridu stimolu biex ikunu l-aħjar u rridu l-Kummissjoni taġġixxi issa. Is-sur Ensju, grazzi President, l-industrija tal-azzar tirrappreżenta il-bażi tal-Unjoni Ewropea u tirrappreżenta waħda mill-pilastri ewlenin. Mingħajr l-industrija tal-azzar ma nistawx waslu l-atkabbir fuq suq dinji li mandux regoli vinkolanti wara kollox. Il-produzzjoni tal-azzar u aluminju jeħtieġ li jkun hemm kwantitajiet kbar ta' elettriku li tintuża. u l-anijiet għal tnaqqis tal-emissjonijiet ser iwaslu għal żieda fil-prezzijiet tal-elettriku. Jiena nemmen li il-produzzjoni tal-alzar u l-alluminju fil-fran elettriċi jridu nqisuh ukoll bħala wieħed mill-settur industrijali li ser ikun eligibli għall allokazzjoni ħilsa tal-finanzjamenti biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun kompetittiva fuq is-suq dinji u biex naqsu l-iżvantaġġi meta nikkompetu ma' stati li għandhom li għatu sussidji l li mhumiex vinkolati minn emissjonijiet minn tnaqqis tal-emissjonijiet. Grazzi issa l-Onorevoli Komi. Grazzi President din is-suġġett għal qalbi ħafna għaliex din id-direttiva jista' jkollu impatt kbir għal settur ta' l-industrija li ħafna enerġija. Nixtieq ngħid l-ispejjeż addizzjonali biex is-sistema tkun aktar effettiva tista' twassal għal tkattir tal-investimenti biex bekk jisaħħu r-riċerka u l-iżvilupp. Naħseb li dan jista' jkun benefiċċju, jista' jkun aħjar benefiċjarju għal l-imprizi u l-ekonomija kemm bħala innovazzjoni kif ukoll għall-kumpaniji stess. Importanti nisħu l-impatt fuq l-impjiegi u nevitaw li diskriminazzjoni bejn il-proċessi u s-settur ifisser li jkun hemm rilokalizzazzjoni tal-imprizi barra mill-Ewropa. U għalhekk rridu nappoġġaw l-imprizi biex ikun hemm ta namlu tajjeb għad distribuzzjoni tal-flejes u tal-finanzjamenti. Importanti li najdu li hemm żewġ pilastri importanti li huma il distribuzzjoni tal-elettriku u l-industri li ħafna enerġija. Irridu ngħinuhom u rridu ngħidu li l-ispejjeż addizzjonali diretti u indiretti jfissru li jkun hemm distorzjoni tas-suq u għalhekk naqis tal-kompetittività. Grazzi. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ροβάνα Πλούμπ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Νονορίβαλη Πλούμπ, πέσα. Nishti eh, namel mistoqsija u koll jena, eh, Aziz komissaru jena nishti eh, nisħaq fuq ir-wol ta' li e tisi xinu dan l-antija u mux biex namlu teknoloġija aktar effiċjenta li TS mhuwiex qed iqis il-kompetittività u anka laqas mu qed is il-mekkaniżmi tas-suq huwa importanti illi wieħed iqis illi iż-żmien huwa twil meta mqabbel mad-dinamika tas-suq dan ifisser illi ikunem riallokazzjoni tal-emissjoni, it-telf taxxu u trasferiment tal-kumpaniji f'pajjiżi oħra. Ir-Rumanija għandha din il-problema għalhekk aħna nixtiequ illi l-Kummissjoni tieħu il-miżuri kollha neċessari. Onorevoli. Van Nistelrooy. Il-politika tal-Unjoni Ewropea ċara u trid tkun aktar ċara, speċjalment fis-setturi vulnerabbli. U rridu noqogħdu attenti li l-ispejjeż marbuta ma' l-enerġija fis-setturi bħal tal-azzar u l-kimiċi u l-aluminium, pereżempju, dawn l-ispejjeż jistaw jitlu fl-ispejjeż indiretti ta' l-użu tal-elettriku ta' daw il-kumpaniji huwa importanti issa illi ikun hemm informazzjoni ċara u tajba dwar l-artiklu 10 u li dan jiġi applikat b'mod tajjeb fuq livell Ewropew. bekka eh, innaqsu mill-ħsara mid-danni eh, li jistaw jisaxħu minħabba nuqqas ta' ugwaljanza. Nixtieq inkun naf dwar l-ispejjeż, dwar eh, l-industrija intensiva, x'se seħħa wara li l-Ġermanja titlaq minn nukleari. Grazie. Ħafna l-Onorevoli Bajsitis. Grazzi ħafna tal-li il- trattajt din il-kustjoni biex ikonna miżuri adattati u biex ikonna biex l-industrija ta' nasir aktar ambientali. Pero ma nistawx nal-u għajnejna għall-impatt ta' dan fuq ċertu kumpani u illi qed kola il-kompetittività il eh, tagħhom. Per eżempju, iċ-Ċina għandha settur kbir tal-azzar u l-Unjoni Ewropea huwa l-pajjiż huwa l-akbar esportatur lej iċ-Ċina għalhekk il-Kummissarju jrid isu kol dawn il-kustjonijiet biex jintlaħaq bilanċ bejn l-impenni u anka il-kompetittività eh, ta' tal-industrija tagħna illi huma importanti ħafna għal prosperità ta' l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna kelli li miss. L-Onorevole Perillo. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha fil-partiti kollha politiċi illi intervenow u appoġġaw il-mistoqsijiet tiegħi Ma nistax ngħid li jiena sodisfatt għax issa baqa l-KHDI. bat ħat titkellem il-kommissjoni, iġifiri, dan isu ma tantx jagħmel sens. E, u jiena qed nitkellem issa fil-fatt dan il-punt. Jiena però nuża l-istampa biex e, anka nesprimi li li niftim nixtieq nejt illi jina delus ħafna pero bil-risposta illi l-Kummissjoni tat għal mistoqsijiet tiegħi il-Kummissjoni eh, eh, kważi qed taġixxi qar milli meta taħsel ideja biex ma titrattax problema. Kif qalu anka il-kollegi nispera li l-Kommissjoni tirrispondi l-mistoqsijiet tijaj tajjeb anka fl-intervent tiegħi u nispera illi tqis bis-serjetà din il-problema illi għandna fl-Ewropa f'din l-industrija u illi aħna anka qegħdin mhux qegħdin intuwa biżejjed importanza.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 Sovjetiku. Jina niġi mill minn Gallat fejn għanna dawn it-tipi ta' industri u e, pajjiżi jiddependi fuq ix-xogħol assikurat minn dawn l-industri, jiddependi wkoll fuq il-qafas Ewropew illi jippermettilna l-iżvilupp ta' dawn l-industri u kollox jiddependi fuq kif aħna eh, napoġġaw din it-tip ta' industrija. Il-dibattitu dwar l-ITS, ċertifikati tal-ITS għandu jappoġġa kondizjonijiet li huma favorevoli għal kumpaniji illi jinvestu f'teknoloġija aktar ambientali u li tifra u li tkun aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Jiena nħoss illi il-sopravivenza ta' din l-industrija tiddependi fuq il-miżuri tagħna biex dawn il-kumpaniji isiru aktar effiċenti, speċjalment l-industrija tal-azzar. Grazzi, Sina President. L-għanet nishtiq nirringrazzja l-Onorevoli Pirillo għal-mistoqsijiet tijaw. U U ovvjament il-Komissjoni mhix tipprova taħsel l-idea minn dan is-suġġett daqshekk importanti. Qed isir anka l-evalwazzjoni tal-impatt fuq Eh, dawn l-industri u dawn jinkludi u kol industri eh, mux bissa la azzar manka oħrajn li jista ikollom din il-problema. Ġifiri, qabel ma jispiċċa l-evaluazzjoni tal-impatt, ma nistawx aħna namlu konklużjonijiet konkreti fuq setturi speċifiċi li ħajkunu suġġetti għal dawn il-linji ta' gwida per rigward ta' żmien il-Komissjoni tixtieq kolla l linni ta' gwida sal-aħħar ta' din is-sena wara li tkun għamlet konsultazzjoni pubblika. il servizzi il-DG tal-kompetizzjoni fil-ħatnida konsultazzjoni pubblika permezz ta' kwestjoner dwar ix kuzzonijiet kontroversjali dwar leġibilta settorjali u il kalkulu tal-livelli ta' għajnuna. Irċivejna aktar minn 140 sottomissjoni mill-istati membri, mill-industriji, mill-assoċjazzjonijiet u l-NGOs ambientali. Is-servizzi palissa din analizzaw ir-risposti u wara il-Kummissjoni se tagħti linji ta' gwida għal din għal abbozzanjuna statali l-istati membri u l-stakeholders se jiġu konsultati deputati għal darbohra qabel l-adozzjoni mill-Kummissjoni u fl-istess waqt il-Parlament ukoll se jkun informat. Iġifieri il-proċess huwa wieħed trasparenti u aħna qegħdin naħdmu fuqhom dawn il-linji ta' gwida u sal-aħħar ta' din is-sena ħajkolkom dawn il-linji ta' gwida qudiemkom. Grazzi ħafna lill kummissarju Eżis kollegi il-diskussjoni fuq il-mistoqsija orali issa spiċċat u naddu għal punt li jmiss fl-agenda li huwa s tal-Kummissjoni dwar il-isken